azzjonijiet rizoluzzjoni għall-Iran, il-kas ta' Shrin Abadi, issa naddi l-kelma l-Sur Mazzakis l-ewel kellim. President, Komissarju, li għadu kam wasal, il-persekuzzjoni ta' tal rebiħa tal-Premju Nobel Xirin xirina badi huwa wieħed minn ħafna eżempju fl-Iran. Dat tip ta' prosekuzzjoni mhux sorpriża għalina. Meta wieħed iżomm f'moħħhom il-viżjoni malu għalli għandhom ta' dawn tal-mexxejja eh, teokratiċi ta' dak il-pajjiż. U laqqas mhuwa sorpriża għalina l-fatt li r-reġim fl-Iran muħa jieħu l-ebda nota ta' rizoluzzjoni tagħna kull ma ma jitqu u jarġaw u jarmuha fil-Irlanda ta' Zibel bl-istess maniera li huma eh, trattaw riżoluzzjoni toħra tal-Parlament. U ħadd ma jistajlumhom għax jafu li riżoluzzjonijiet tagħna huma kliem biss mhumiex azzjonijiet. U fl-opinjoni tagħhom ma biss il-ħena tal-karta jekk aħna rridu verament nsibu ġibu tibdil fl-Iran, aħna rridu namlu azzjoni wkoll. Neħħu l-PMOI mill-lista ta' terroristi. Jew inkella il kuntratti li lukrattivi bel istati membri tal-Unjoni Ewropea mal-Iran jifqu Jekk aħna nħedu azzjonijiet bħal dawn, allura f'dak il-każ nistgħu nkunu żguri li l-mexed f'terran jieħdu nota tagħna u jaħsbu għadar btej qabel ma jkomplu bil-persekuzzjoni tal-ċittadini li fitxu d-demokrazija. Allora jekk eh, President, Kommissar, ah, naħseb li kena suppost kena tieni riżoluzzjoni li fija li tolbu li l-gvernijiet ta' ċerta pajjiżi bħal Stati tal-Unjoni Ewropea bħal Gran Britannia u Franza u u pajjiżi pa' Turkija u u jifqu bil-prokazija mal-Iran u jihdu azzjoni vera immedjatament kontra tagħhom. Grazzi. Merci beaucoup, Madame Stiller. Vous avez la minute. Deux minutes, pardon. Grazie ħafna. Issa naddu għal l-onorevoli Stiller, Katrina Stiller. Grazie ħafna, President. Is-tissuq tal-Xirina Badi li rebħet il-Premju Nobel l-ewwel mara eh, musulmana li rċeviet eh, il-premju eh, marufa. Kienet l-ewwel mm, mħallef mara u ma kellha rizenja tiddefendi n-nisa u t u biex tbiddel il-liġijiet ta' wirt u affarijiet oħra fl-Iran hija faċċat u opponiet l-minoranza reliġjuża u reċentament qed tiddefendi il-membri tal-reliġjon baħaj li ġew arrestati kollettivament u qed ikollhom persekuzzjoni bħal dawk li għandhom fidi oħra fl-Iran. Ah, Il-kureċ u determinazzjoni tagħha eh, attirat la rispettana tagħna u hi flimkien ma' attivisti oħra ta' dritti ta' bniedem eh, eh, formaw iċ-ċentru tad-difiża tad dritti ta' bniedem fl-Iran u biex jirrapportaw fuq il-violazzjonijiet ta' dritti ta' bnidem jagħmlu rappreżentazzjoni ta' priġunieri politiċi u biex jgħinu familji tagħhom. Ma mill-bidu l-awtoritajiet ippruvaw jalqu dan offiċċju u ma e, għedduhom u intimidawhom u xirina beda e, kella e, ħafna drabi għedduha bil-mewt u kien hemm dubji dwar il sigurità tagħhom. Bad qabel il-milit Meta iċ-ċentru kien jibdew eh, kienu ħaj kommemoraw is-60 anniversarju ta' dikrazzjoni tal-dritti ta' bniedem eh, eh, l autoritajiet l-awtoritajiet Iranjani għalluh. Iċ-ċentru għandhom jariftu jiftu ġdid il-presidenza, il-rappreżentantoli, membri tal-Unjoni Ewropea u oħrajn għandhom jagħmlu pressjoni biex jaħtfu jiftħu daw il center Huwa diffiċli li aħna qegħdin hawnhekk li nippruvaw nifmu il-kuraġġ u s-saħħa li għandhom bżonn eh, dat tip ta' attivist bħal bari biex ikunu jistgħu jiffaċċaw u jopponu lid-dittatorjat dawk l-avukati ta' dritti ta' bidem qed juru, jgħatu dawl fuq dak li qed jiġri fl-Iran. Dawk li kienu qed jgħidu mejrum fil-HIV u l-AIDS, eh, żewġ tobba, eh, qed jgħidu li jikkoperaw ma' gvern għadu, ma' dik qed jgħidu ma' jgħinu U dal-parlament għandu jgħamil kumma jissa biex jgħin il-xarrana badi. Għax il-ġlida taħħajja u koll il-ġlida taħna. Grazzi. Merci infiniment, Madame Stiller, Madame Lambert. Grazzi ħafna. Naddu issa signora eh, Lambert. Grazzi, President. Nasib li huwa importanti li aħna nappoġġaw dawk li jiddefendu id-dritti ta' bniedem indipendentament jekk il-gvernijiet jismawna jew le. Il-poplu dejjem għalunna li jittum ħafna kuraġġ meta xi ħadd minn barra jaraf il-teddida li qegħdin eh, jaffaċċaw. U bħal dak li ntqal dan huwa każ serja huwa każ serju, għax dan huwa attakk fuq difensur importanti u magħruf Eh, tal-dritti ta' bidem eh, u għax qed jiġrċitaw drittijiet essenzjali tagħhom pempju l-libertà ta' twemmin. Eh, huma jew jikkonformaw dak li l-istat jew kella jiffaċċaw l-konsekwenza. Xirina badi kella teddit ta' mewt diversi drabi i defendat il-mexħija tal-twemmin bħaj fl-Iran li huma nifissom għandhom persekuzzjoni importanti u d-dimum. Et naraw arrest eh, detenzjoni toħra fl l-axħar 24 sena, 20 sija, ta' dawk eh, li ħadmu maħħa u membri u kol tal-reġjon baħaj. Meta aħna narawx qed nagħmlu hawnhekk, għandna bżonn ukoll nirrealizzaw li aħna qed naraw hawnhekk spostament, spostament fil-arfin ta' dritti ta' minn ċerta gvernijiet fid-dinja kollha u li dan qed ikollu impatt fuq pajjiżi li eh, l-Unjoni Ewropea għandha relazzjonijiet magħhom. Aħna nħossu li dawn huma m'għandhom bżonn jagħtu attenzjoni għad dritti tal-bniena ma x'jistgħu jagħmlu negozju ma' pajjiżi li ma jaqgħu jqumu. Jien naħseb li għal din raġuni jeżet importanti li aħna niżguraw li aħna nippruvaw nżommu dawk il-valuri u kif intqal ma ħarrufsux lejn iżjed kummerċ ma' pajizi li dritti, rekord ta' dritti ta' bidem tagħhom huwa bax ħafna. Għandna nagħmlu kull sforz biex nappoġġaw lil dawk li għet jaħdmu dritti ta' bniedem u dawk id-demokratiċi li għet jopponu l-forzi mux demokratiċi. Grazzi. Merci, Monsieur Kellam, vous avez deux minutes également. Grazie ħafna sa sur Kellam, l-Honorable Kellam. Inti għandek żewġ minuti wkoll. Grazie ħafna, President. Is-sitwazzjoni tal-ċittadini iranjani li jgħixu taħt dan id-dittatorjat repressiv tal-mullas huwa ħaġa allarmanti u qed smur dejjem għall-ar mill-2005 f'kull aspett. Għal dan ir-raġuni jiena nitlob il-Kummissjoni biex tkompli bil-monitoraġġ tas-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem f'dak il-pajjiż u biex toffri rapport komprensiv ta' situazzjoni li hemm hemmhekk matul l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena. Illum qed nipprotestaw kontra eh, il-problem li qed ikollha eh, sinjura Xirana eh, Badi u ċentru tagħha għal-difiża ta' drittijiet tal-bniedem ħafna drabi saqsejna dwar x'inhuma r-riżultat ta' dawn il-protesti. Dinja mistoqsija li aħna rridu nindirizzaw ukoll lil kunsell u l-Kommissjoni. Ir-reġim Iranjan huwa probabbilment l-ikbar teddida għal paċi fid-dinja u l-istat ta' dritt bladu bla, bla, probis probabli li fil-ġejjini qarib l-Iran ikollu uh, armi nukleari u l-kapacità biex wasluhom. U ma jesportaw ukoll it-terrorizmu lejn l-Irak u jappoġġaw lil hezbollah u l-Hamas. U fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea qed tispera li tikkonvinċi lil din id b'xi tip ta' kompromessi. Sada l-axar kien tejn eh, li reġim terrorista ta' Teheran billi eh, torbot li dejn ta' ħafna organizzazzjonijiet li huma kontra tagħhom. Aħna li għandna bżonn huwa eh, pożizzjoni, nieħdu pożizzjoni ċara u b'saħħita fuq id-drittijiet ta' bniedem u namluha bħala prijarità. meta nifaċċaw u nitrattaw mal-Iran. Grazzi. Merci, Monsieur Meyer. Deux minutes en votre qualité d'auteur. Voorzitter, Grazie sur Mejer. Mhix eccezjoni. Los dawk li dawk li kritikaw ir-reġim ġiġaġa perseguitati. Kienet f'sitwazzjoni eċezzjonali forsi għax ma kienx ma fl-aħħar mill-lider li n-nassa qabdet wkoll. Ir-reġim Irani ma nafux għal kemm nis jippersegwida. Tkun anke jekk tkun persuna waħda jew minoranza ta' twemmin eh, kwalunkwa persuna jew grupp li jirvella jew jitkellem kontra dar reġim għandu eh, ikun potenzjalment jiġi persegwitat u jiġi malu ġoġi xi ħabs. Xi ftit minn daw il-vittmi jispiċċaw ma' forma fil-pubbliku. biex ekk jippruvaw eh, jikkonvinċu lin-nies. L-interess internazzjonali huwa eh, fokat fuq affarijiet oħra, pimpju l-impatt tal-kapaċità militari tal-Iran u l-applikazzjoni tal-enerġija nukleari hemmhekk. Madana kollu, jekk eh, sakemm jagħti petrolju u u zejt u jkun hemm relazzjoni kummerċjali magħhom ma jiġu xejn huma organizzaw il-gwerra kontra imma il-ponent jibla ħafna affarijiet. Hemm ċerta nuqqasijiet din il-politika madbra u hemm u dawk li qed jirreżistu dar reġim qed u bħala terroristi għandna bżonn dibattitu ċar biex il-klassifikazzjoni ta' ċerta organizzazzjonijiet eh, iranjani ma, ma konsidrawx bħala uh, terroristi. Xirin ebadija marufa internazjonalment i rebħet il-premju uh, Nobel tal-Paċi u ma dan mażadam ma tattiż garanzija tal-libertà. Dan juri l-urġenza li kuna mappoċ internazjonali għal dak il forsi li jixtiju javanzaw. Grazzi. Grazzi. Issa naddu sul puzzled President, fil-offiċi tiegħi fi Munich jien għajt ma ħafna insara mill-Iran huma patriottiċi u huma persegwitati. Iżda hemm tradizzjoni ta' toleranza fil-Persja. Hemm kien hemm ħafna reliġjonijiet u nazzjonitajiet differenti U mhix ħaġa iranjana li wieħed jaġixxi bil-forma li qed jaġixxi dan ir-reġim. Huma qegħdin jittradixxu it-tradizzjonijiet ta' da wieħed mill-nazzjonijiet mill-eqdem nazzjonijiet eh, din fid-dinja. Huwa fl-interess tal-poplu Iranjan li jiżguraw il-ġejjini tagħhom u li jattiraw l-attenzjoni għal dat tip ta' diffikultà li qed ikun hemm. Is-Sinjura Ibadi eh, ħadet ħafna riski, ħaġa li ġiet magħrufa meta ħadet il-Premju Nobel. Jiti defendi kull twemmin reliġjuż u aħna ma nistgħux nittolleraw dat tip ta' persekuzzjoni għanda bżon eh, solidarita minna tagħna u jiena eh, eh, nixtieq ditlop il-Presidenta ċeka biex juru japplikaw il-politika ta' dritti ta' blindem. Naddu issa għassur Pinju għazox minuti. Grazzi ħafna kom President, Komissjoni, law qabel kollox jiena nixtieq nattira l-attenzjoni tagħkom għal fat li issa għan rappresentant tal-presidenza, tal mannix rappresentant tal-presidenza eh, ċeka. E, hija ħasra li manna eh, l-ħat li jirrappreżenta r-Repubblika Ċeka li saċertu punt eh, għanda wirt ta' ġlid għal libertà u demokrazija. Jiena verament jiddispjaċini li m'għandniex hawnhekk rappreżentant tar-Repubblika Ċeka. Jien niftakar li matul il-Presidenza Ġermaniza ma kien ikon ma kienx ikon għadu tip ta' problema. Nħanna l-waqt nittitħattu fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran. L-Iran huwa pajjiż importanti ħafna fil-Vant Nofsani huwa wieħed mill-pajjiżi li wis probably ħajkollu eh, ħafna xajt fuq il ġejni ta' din ir-raġun. Dan huwa speċjalment il-każ eh, għalhekk li l-awtoritajiet Iranjani jirrispettaw il-drittijiet tal-bniedem u liġi umanitarja. Aħna nafu li għawek edin għawek kellum biex nġildu għal ġlit għal drittijiet ta' xirin badi dik li rebħet il-premju Nobel għal paċi. Aħna nafu u l-opinjoni pubblika taf ukoll li l-persekuzzjoni tagħha mhijiex ħaġa ġustifikata. Jiena nixtieq ukoll nattira l-attenzjoni tagħkom għal fatt Eh, li l-studenti eh, universitari ta' Xiraz ġew arrestati eh, b'numru kbir u aħna waqt li qegħdin hawnhekk bil qeda sitt studenti oħra ġew arrestati fit-12 ta' jannar. Verament irridu niġġieldu wkoll għad-drittijiet tal-istudenti fl-Iran. Il-persekuzzjoni per eżempju li għandu x'jaqsam ma' tobba li eh, li għamlu testijiet ta' HIV AIDS eh, u analizi tagħhom jiena naħseb li wasal iż-żmien biex aħna namlu segwiment mill-qrib ta' situazzjoni ta' dritti ta' bina f'din ir-reġjun. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sur Rutovic għal-minuta għal fisem il-UN. President, Signuri, Iran huwa pajjiż ta' fundamentalisti. Kwalunkwe istituzzjoni demokratika li xtixtieq topera hemmhekk eh, bazata fuq idea oħra mhix tollerata. Assolutament mhix tollerata. In-nies fil-politika eh, jiridu jihdu ħsib l-immaġini ta' ma jiffirmaw eh, trattati imma dak li għamlu f'pajjiżi ma ħaġa oħra kollu, Dak huwa dak li qed jiġi fil-każ tas-Sinjura Ebadi li rċebet il-Premju Nobel. Għetiġi tiġi prosegwitata għax il-gvern jibża li qed jiddajjef u jibza minn dawk li appoġġaw demokrazija għalhekk aħna nappoġġaw ir-riżoluzzjoni għalla volja nħoss li kella tkun iżiet radikali. Grazie ħafna. Issa naddu għal proċess ta' keġdijaj għandi tlak persuni li xtiqu jitkelmu. jekk forsi jitkelmu eh, fil-qosor, nizin għallu l-kulħat jitkellem. Issur Nazari. din comunitatea internațională. În acest moment... Il-kas maruf ta', ta, ta dritti tal-bniedem u da tal-Iran. Il-persekwezzjoni eh, li qed hemm eh, hija gravi ħafna u nistgħu ngħidu l-istess ħaġa dak l-istess studenti li għadna nitkellmu fuqhom aħna rizoluzzjoniet fuq il-gruppi politiċi li ħaġa tajba ma nħossu l riżoluzzjoni tal-Partit Popolari Ewropew eh, hija aħjar biex nirrispettaw l-obbligazzjoni taħna bħala dritti ta' Bidem. bħala ċittadin ta' pajjiż li kien komunist fejn il-libertà tal-espressjoni mhux garantizzata jkun minn sa nagħmel huwa nappoġġa eh, eh, l-kawża ta' dawk li huma favur dritti ta' Bidem. u jiena konvint li l-pożizzjoni tiegħi hija ħaġa li jinkom tistgħu taċċettaw. Grazzi. Naħseb li din ħadd tkun tajba għar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iran. Sr. Presidente. Eh, eu queria não só apoiar esta resolução, mas muito. Grazie ħafna President, jien nixtieq mhux biss nappoġġa din ir-riżoluzzjoni imma fl-istess ħin nappoġġa ta' li ntqal mill-ħbib kollha tal-Iran eh, liberu. U kif qal is-Sur Mazzakis u oħrajn seħqu li l-ikbar problema hija l-politika ta' eh, li nikkontentaw l-reġim tal-Iran tip ta' politika li ta' tiza importanza għal zejt u għal-kontratti minn affarijiet oħra. L-elu ta' dan ċentru eh, kien skandlu mill-bidu, net. Dan ifisser l-reazzjoni tagħna eh, naħseb il-reazzjoni tagħna għal dan kienet huwa li qed ninkoraġixxu lil daw lil dawk li jippersegwitaw eh, u jagħmlu abbuż ta' dritti ta' bniedem. Jiena nitlob lill-Kunsill eh, biex ineħħu l-muġadin mill-organizzazzjoni lista ta' terroristi. Brzeżinski. Naddu issa għall komissarju għall-Lawrence Brzeżinski. Eh, Sur jemmen li waħda mill-ikbar teddida fid-dinja hija eh, nuqqas ta' stabilta li fejjem l-assoċjazzjoni eh, mal-Eġittu u Pakistan iħossu li l-problema l-ikbar problema hija l-Iran, jekk aħna ma nsolvux il-problema tal-Iran minar ma eh, ndaħlu l-demokrazija fil-demokrazija mhux ħankunu nistgħu nellaminaw il-periklu li s-sur Brzezinski eh, għamel referenza li jiena naħseb li ma tistax taqbad daħħal eh, id-demokrazija minn barra b'forzi esterni tija ħaġa li għanda timbet firan innifsu. Bl-intervenzjoni ta' nies bħas sinjura Ebadi. Ħafna drabi daw ikollu bżonn l-appoġġ tagħna Għalhekk huwa daqshekk importanti għalina li nappoġġaw il-forza demokratika f'dan il-pajjiż. Grazzi. Merci. Grazzi ħafna. Għaw kollega jħol li jixtieq jitkellem? Mish il-proċedura normali ma għanna ħin eh, bizzejiet il-sur skaneski, l-onorevoli Saleski. ħafna, President. Ironikament, bħal maġra fil-kas tal-Hamas, għanna situazzjoni fl-Iran fej l-autoritajiet ġew eletti mis soċjetà nifisa. U din hija l problema li għandna fejde u d-dimna, għax m'hemmx ħafna fred li nistgħu nagħmlu. Aħna kull ma nistaw namlu huwa nitkellmu u nagħmlu appelli u nagħtu l-messaġġ tagħna l autoritajiet li aħna nikkundennaw il- eh, trattament ta' dwar eh, eh, ħażin ta' dritti ta' bidhom li għandhom u demokrazija. Ma nistax nagħmlu ħafna affarijiet oħra. Nispera li l-klim jistgħu jkunu mezz eh, li jkunu għodda u appoġġ għal dawk li jkomplu jiġġieldu għal libertà. Jiena naqbel magħhom kompletament. Grazzi. Pardon, non pas du tout. La Commission doit s'exprimer. Kont ħanala, mill-lider, ħanala għal-punt, ma l-Kommissjoni titkellem, il-Kommissarju. Grazzi ħafna, President. Signuri, il-Kommissjoni Ewropea qed tissegwi mill-qrib is-sitwazzjoni eh, tal-Sinjura Shirin Badi u tħoss li l-teddit li i ġiet sottomessa li jom flimkien mal-kollegi tagħha speċjalment wara eh, li ffiċċew l-uffiċċji tagħhom fit-Teheran fil-29 ta' Deċembri hija ħaġa li mhijiex aċċettabbli. Il-tfittxija fl-uffiċċji hija l-iżjed reċenti ta' ċerta atti ta' intimidazzjoni li sar kontra is-Sinjura Ebadi. U da ifisser ukoll eh, li kien hemm interruzzjoni obbligata tal-attivitajiet tal-organizzazzjoni tal-ħarsin eh, tad dritti ta' bniedem li kienet tmexxi. Il-Kommissjoni flimkien ma' eh, Presidenza Franċiża appoġġat żewġ dekjerazzjonijiet tal-31 u 22 ta' Diċembru tas sena li għaddiet, il-Kommissjoni tisħaq fuq il-fatt li l-autoritajiet iranjani għandhom konformu mal impenni internazjonali tagħhom dak għandu x'jaqsam id-dritti tal-minnhom, speċjalment id-dritt li wieħed ikollu l-libertà biex jintaqa' oħrajn li qegħdin li għedin emmek f'diversi atti u dritti ta' politiċi u koll li Iran iffirmat u ratifikat għallan għandu t-permetti li kunem li jinfetaħ minn ġdijt dan il-ċentru għal-ħarsin għal-protezzjoni ta' dritti ta' bnidem u tati l-istatus leġittimu li jira titla' bħal ħafna snin. Palma ġara li moddi fis-sena 2009 il-Kommissjoni ħatuża kull opportunità biex eh, titlob u tagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet tal-Iran biex taħti lill sinjura Ebadi u oħrajn li ħarsu id-dritti tal-bniedem biex ikun jistgħu jaġixxu bil-libertà mingħajr eh, ma ntħil f'pajjiżhom kif kulħadd jaf. Il-kwestjoni tal-enerġija nukleari u dritti tal-bniedem jillimitaw il-kapacità ta' azzjoni tagħna fil-Iran. Madana kollu l-Kommissjoni ħad kompli tikkoopera fil-aspetti ta' interess komun, specialment biex tiġlida kontra id-drogi. Aħna rnexxinna wkoll nżommu ċerta programmi li jappoġġaw dritti ta' bniedem u governanza tajba u kif ukoll l-appoġġ ta' eh, tfal u riforma tas sistema ta' ġustizzja. Aħna nappoġġaw ukoll nappoġġaw ukoll inizjattiva li jipprovaw waslu għall-edukazzjoni u għall-kultura fil-qafas ta' Erasmus Mundus. Kien hemm żjara dal ħarta eh, ġurnalisti iranjani fi Brussell u aħna nappoġġaw ukoll il-xandir eh, ta' programmi bil-lingwa persa Ma dana kollu waħi ħaġa ċarra li jekk is-sitwazzjoni tal-dritti tal-bnidem ma tmurx għall-aħjar, ir-relazzjoni tagħna mhux ħajkunu jistgħu jiżvilupp forma normali. Grazzi. Grazzi sur komissarju fl-aħħar ta' dan id-dibattitu issa wara dan id-dibattitu se jittieħed il-vot. Fuq l agenda għanna sitt mozzjonijiet eh, għal-rizoluzzjoni ser naddi il-kelma l-onorevole Mazzaki għal żewġ minuti. Sur President, Sur Komissarju, il-Ginea kella eh, problemi fil-passat u l-Istati Ewropej kienu involuti